ninaqat ma dawk il-membri illi eh, resqu din rizoluzzjoni u se nagħmel kull ma biex inkompli din nazzjoni. Madame la Haute Grazie ħafna, Signora Ashton. Nistgħu nagħlqu dan id-dibattitu u il-punt li misfu l-aġenda issa hija stqarrija mill-Viċi President tal-Kummissjoni u rappresentantori tal-Unjoni għal farid barannin tal-Politika tas sikurta fuq it-tul fis tal-Konvenzjoni eh, fl-ewwel eh, ta' wissu tal-2010 eh, u rol tal-Unjoni Ewropea fuq id-munizjoni ta' tip cluster. Grazzi, President. Tajt signor Ashton. Jena nirringrazzja l-opportunità ninkristan diskuti fuq il-problema tal eh, munizzjonijiet cluster. Dan huwa moment importanti eh, li namluħ da xahar qabel idħol fis-seħ tal-konvenzjoni fuq il munizzjonijiet cluster kif eh, tafu din il-konvenzjoni kienet oriġinarjament inizjattiva norveġiża li tipprojbixxi il- stockpiling, produzzjoni, e trasferiment ta' dawn il-munizjoniet. Bħal landmines anti-personali, dawn huma teddida kbira għal ħajja ta' ta' ċittadini billi eh, eh, tagħmel ħsara kbira speċjalment fuq it-tfal. E, propju natura tal-munizzjonijiet cluster tmur kontra eh, il-prinċipi tal-umanitari. Huma bombizzar f'żona kbira u jħallu effetti indiskriminati u jħallu anki biċċiet illi ma jisplodux u jistgħu jisplodu f'kull moment anki snin wara il-konflitt. tal dastant l-Unjoni Ewropea qed tagħmel qed timpenja ruħha biex tagħmel projbizzjoni totali ta' dawn il-munizzjonijiet. Il-Konvenzjoni fuq il-munizzjonijiet cluster ġiet maqbula f'Diċembru tal-2008 u f'sena u nofs 106 pajjiż e, iffirmawha il-konvenzjoni u 36 e, irratifikawha. Dana e, ifakruna fid-dinamika tal- meta kien hemm il-konvenzjoni fuq il-antipersonal landmarks. Għamilna progress kbir fl-isforzi tagħna biex naqsu biex forsi neliminaw il-produzzjoni, l-użu, trasferiment ta' dawn il-munizjonijiet cluster membri l-Unjoni Ewropea kollha kemm hija impenjata kollha biex eh, eh, titratta eh, din l-impatt tal-munizzjoni ta' tip cluster fuq il-popolazzjonijiet bil-mezzi kollha, anke jekk l-istati membri kollha huma partijiet tal-konvenzjoni, però hemm ehm, situazioni ġenerali li l-Unjoni Ewropea, il-pożizzjoni ġenerali għandna ikonna rwol importanti f'dan il-qasam kif intkom tafu l-Unjoni Ewropea wkoll tappeġġa tappoġġa in-negozjati iktar wiesa għal protokoll addizzjonali għal dawn il munizzjonijiet cluster eh, fil-konvenzjoni fuq ċerti armi konvenzjonali. L-għanu għalli nestendu eh, il- Eh, il-pajizi eh, li jitru din il-konvenzjoni, unġibu iktar pajizi. L-użu ta' ċerti eh, armi u strument tal-ġnus maquda. Għal daqstant jindirizza forum iktar wisa. Il-protokolli addizjonali din il-konvenzjoni ti kontribuċi biex naqqas il-sofferenza ta' popolazzjoni ċivili f'żoni ta' konflitt. U importanti ħafna u koll li l-Unjoni Ewropea tappoġġa ħarġa din il-konvenzjoni l-protokolli taħħa. U dan u eżattament dan li konna qed nagħmlu mill-2007 u qudiem f'din il-azzjoni konġunta tal-Unjoni Ewropea li tappoġġa il- tixrit tal-konvenzjoni u twetti totali. Fin-negozjati fil-protokoll eh, inizjali fil-munizzjoni eh, cluster aħna qed nitolbu proibizjoni u mhux biss limitazzjoni tal-użu, produzzjoni u trasferimentu stockpile ta' ċerti munizzjonijiet li ħasbu minna eh, kumanitarja. Jina naraf il l lanta dan il-protokoll ma jistax ikun ehm, wisa daqs il-konvenzjoni fuq il-munizzjonijiet cluster. Però jekk aħna nistgħu niksbu protokoll wkoll fil-kuntest tal-Unjoni Ewropea parteċipazzjoni terwisa, speċjalment b'dawk l-istati illi jipproduċu u jagħmlu u għandhom stoks ta' dawn il-munizzjonijiet ikunu iktar rib tal anijiet tagħna. Fuq il pass li jmiss fuq dawn il-munizzjonijiet cluster, eh, eh, jiena kontenta li tħejjiet ġabdiet għal l-ewwel laqgħa tal-partijiet li se ssir f'Novembru tal-2010 il-konferenza ta' Santiago f'Ġunju diġa wirit il-livell li ta' impen biex tinvolvi stati membri, eh, ħafna eh, stati membri u rappresentanti ta' soċjetà ċivili u ħafna stati membri tal-Unjoni Ewropea kellhom ruol attiv ħafna bħala ħbib tal-presidenza waqt id-diskussjonijiet. U fuq dak li għandu xaqsam mal assistenza konkreta nixtieq nisħaq fuq il-fatt li l Ewropea kienet attiva ħafna, aħna ninsistu li t-pajjiżi terzi għandhom ineħħu dawn il-munizzjonijiet cluster qed ngħinuhom biex e, inatfu ċerti żonijiet u ngħinu nasistu f'ċerti pajjiżi bħal Afganistan, Laos, Kambodja u Sudan. U f'dawn l-aħħar 10 snin l-Unjoni Ewropea e, dedikat iktar minn 3 miljun euro għax-xogħol e, antipersonal landmines u dawn jinkludu anki il-teddida ta' kuljum tal-munizjoniet cluster. Jiena nħares bil-ħera lejn dan id-dibattitu illum. Grazzi, Signora Ashton. Sur Gale, fissem il-gruppi, eh, grazzi ħafna, eh, Signora President, grazzi ħafna rappresentanta. U kol l-klim li għadek kifet jina napoġa bisih eh, il-kommenti tijak u ovvjament rridu naraw xe tagħmel l-Unjoni Ewropea sabiex eh, tneħħi dawn l-armi u eh, rridu naraw ukoll xamlet l-Unjoni Ewropea sissa il-gwerer ċivili eh, dawn huma l-ar situazzjoni possibbli għal dawk involuti, imma mbagħad hemm sitwazzjonijiet għar, jiġifieri li jkun hemm dawn il-clusters. il clusters li eh, ħafna drabi huma użati għax eh, jikkawżaw ħafna dannu u huwa importanti għalhekk li aħna fl-ewwel taqgħu wissu Nirdu nota tal-fat li l-konvenzjoni ta' titol fis-seħħ u okkażjoni importanti għal Parlament Ewropew sabiex jikontribwixxi għal biex bekk naċċertaw li ehm, kurat nagħmlu xi ħaġa hawnhekk ukoll u rridu nitolbu l-istati membri li jew għadhom ma firmawx il-konvenzjoni jew inkella għadhom ma rratifikawx il-konvenzjoni rridu nitolbuhom sabiex jagħmlu dan malajr kemm jista' jkun. Fara ħaġa tajba jekk eh, jirna xilna eh, l ewwel ta' settembru, ma mux ta' jirna xilna, xafna eh, mill-parlamenti jieqfu fis-sajf il-Parlament Ewropew għandu personalità legali u forsi għanna ninaqdu bħala l-Unjoni Ewropea ma' din l-opinjoni. Ma tantx fada li ħafna żmien imma għandna nitolbu l-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea sabiex ikunu minn ta' quddiem jimxu b'eżempju eh, u forsi jgħinu l istati Terzi jinaħħu eh, il-ħażniet tagħhom jew forsi f'dawk il-pajjiżi fejn qatt jifdal il-bombi clusters nistgħu ngħinu l dawk il-pajjiżi jinaħħuhom. Grazzi ħafna Sinjora Gomez. Eh, President, rappresentant il-Munit mm, kompetizzjon, eh, cluster, mm, dawn jihdu il ħajja tal-bniedem minnajr ma mm, jiddistingwi bejn il-militar mm, u eh, il-poplu ċivili u ehm, dawn l-affarijiet jimxu kontra s-sigurtà globali hemm pajjiżi li qed jiżviluppaw li spaw viktmi ta' dawn l-armi. Il-konvenzjoni fuq il-munizzjon cluster tobriga l-istati membri li bil-mod il-mod inneħħu il-ħażniet tagħhom, inneħħu l-armi li għadhom ma ġewx sparati u li iwaqfu t trasferiment ta' l-armi lejn pajjiżi oħra. Ħadax il-stat membru li jirratifikaw, issa irridu jirratifikaw sabiex jwaqfu eh, l-użu trasferiment ta' dawn l-armi fuq livell universali u għandhom jieħdu proibizzjoni totali u tneħħija totali ta' dawn l-armi. Ħadax il-stat membru, iva, inaqdu, imma 11 mm, u eh, pajizi eh, mm. Per eżempju, fil-kas tal-pajis tiegħi eh, din il-leġislazzjoni mm, tinsab fit-tip eh, ta' eh, burokrazija wara sentejn l-assembleja tagħna laqas ġiet mitluba sabiex tivvota fuq dan is-suġġett. Vera jaħasxa peress li aħna ehm, il-Portugal konna vera interessati u vera ħerqana li ehm, ninaqdu mal-konvenzjoni. U mbagħad hemm pajjiżi oħrajn li bħal Gini Bisaw li għamlu ir ritifika qabel il-Portugal. Naċċertaw li l-Unjoni Ewropea tingħaqad mal-konvenzjoni forsi bil-lażli differenti disponibbli. L-Unjoni Ewropea għandha taċċerta li l-Istati membri li lasi firmaw Eh, għandhom bżon mm, għandna bżon namlu pressjoni fuqhom sabiex jagħmlu dan l-Unjoni Ewropea għandha titlob għal dan. Grazzi ħafna Sinjura Lin għal tliet minuti. Uh, cluster bombs have killed and injured thousands of civilians during the Dawn il-bombi ehm, qatlu uh, ħafna nies ma dawn l-aħħar sin irridu aħna nftakru li terz tal-vitmi huma tfal, eżempju l-każ ta' tifla minn Vietnam kienet attejn missira fil-ġnien kien isfad vittma ta' cluster bomb u tilfet saqajja. It-traġedja li din hija konsidrata bħala b'xorti tajba għax ħafna minn dawn bombi mm, joqtlu n-nies wara snin ta' kampanji sa fl-aħħar konvenzjoni li tista' tgħin wasal għal bidla vitali li l-ewwel qabel kollox il-membri kollha tal-Unjoni Ewropea jiffirmaw jirratifikaw il-konvenzjoni pala kwestjoni ta' urġenzja kif smajna diġà u kif tajt ir-riżoluzzjoni 11 stat membru biss irratifikaw il-konvenzjoni sissa. Mera ħasra din, kif aħna nimxu lejn tħul fis setta din il-konvenzjoni fil ewwel tuħawissu, jiena nixtieq nara sforz konġunt mill-Parlament u l-Kommissjoni sabiex jikkonvinċu l-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropej firmaw jirratifikaw. L-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea li firmaw għandhom ma malar kemm jista' jkun sabiex ikollhom leġislazzjoni nazzjonali f'posta sabiex din għandha tiġi implementata u dawn għandhom ukoll inaħħu il-ħażniet tagħhom kif għamlet Spanja. Fil-2007 kont ir-rapporter eh, mm, għar rapport fil-Konvenzjoni tal Ġuż Maquda fuq id-drittijiet tal-persuni li għandhom diżabilità, rapport li ġie adottat mbagħad. U mm, fl-2006 daqt l-Unjoni Ewropea se tiffirma din il-konvenzjoni ferm importanti u din se tkun kontradizzjoni totali jekk imbagħad aħna ma nieħdux azzjoni fuq il-bombi cluster. Jekk inħarsil in futur importanti wkoll il-Kummissjoni u l-Kunsill jinkludu proibizzjoni fuq il-munizzjon cluster fi klawżola standard fi ftejm ma' pajjiżi terzi u jena nixtieq nisma' l-pjani tar rappreżentanta u li sabiex dawn l-affarijiet iseħħu. Il-konvenzjoni wkoll tistabilixxi standard ġdijt monetarju għallajnuna ta' vitmi ta' f'artiklu 5 li jitlob għall gwida u prassi tajba unklus fejn kura ta' saħħa rehabilitazzjoni kif ukoll appoċ psikoloġiku. U importanti wkoll kif smajna minn rappresentantu li eh, il-fatt li għandhom jitnaħħu dawk l-armi li għadhom ma spladoċ li eh, tħallew barra tħallew wara konflitti. F'artiklu 6 ta' konvenzjoni dan jitlob il-kull pajjiż li jati għannuna biex jitneħħaw u jkun hemm distruzzjoni wkoll ta' eh, l-armi li jifdal kif ukoll leġislazzjoni dwar mezzi differenti jew teknoloġiji differenti dwar kif sa jitneħħa. Aħna għanna bżon namlu l-alma tagħna sabiex eh, nsalvaw eh, ħajta dawk il-vittimi li eh, jistgħu jiġu maqtura u għanna ngħinu l dawk li sfaw vittmi. Aħna nafu ħafna dwar l-effetti orrendi ta' dawn u nafu li anka dawk li ma firmawx il-konvenzjoni qatt għat għat m'għandhom jerġgħu jizaw dawn l-armi. Jien ħed ġiġkom sabiex tappoġġaw din ir-riżoluzzjoni. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Signora Lin. Signora Lulczek. Grazie ħafna. Grazie President eh, Bernard Sashton, Signori. Mela, nafu li eh, Kien hemm xi eh, tip ta' manifestazzjoni fil-passat biex tiġi firmata din il-konvenzjoni ħafna tilfus għajjom ħafna effetti kollaterali fuq is-saħħa. Rajna l-effetti ta' dawn il-bombi kien hemm ħafna pereżempju xbiki li joħorġu minn dawn il-bombi li jispiċċaw mal-art eh, u mbagħad it-tfal imorru jilabu f'dawn iż żolni u l-tfal pereżempju ħarsu lejn il-bomba jazbu l bomba ballun u mbagħad din il-bomba tisplodi u e, it-tfal jitilfu saqajhom jew imutu. Jiena mm, meta l-Awstrija li huwa fost minn dawk l-ewwel pajjiżi li firmaw ratifikaw il-konvenzjoni, jiena smajt dawn l-affarijiet fil-Parlament Awstrijak meta kont part minn il-Parlament. U issa ħames gruppi sissa eh, bdew ix-xogħol, ġifieri ħames gruppi ħafna nixtieq nirgrazzja Sur Gala, jiena naħseb li inti eh, vera għamil tabta pressjoni fil-grupp tijak għal-kem ma kienx idea unanimi kienem dawk li martifikawx, ma firmawx li hemm dawk li mhumiex lesti li eh, innaħħu il-ħażniet tagħhom. U Mistoqsi għalik, eh, Sr. Ashton, jekk nitolbu l-Unjoni Ewropea li tinaqat pala eh, entità legali l-konvenzjoni ħalli bekk tista' tinnegozja mal-istati sabiex naħku eh, din l-arma, jiena naħseb li Iva, nittama li inti tkun tista' mm, tamel xi ħaġa f'dan ir-rigward. ta' ħafna Sinjor Lurċek, Sinjor Losing għal żewġ minuti. Grazzi ħafna. Nixtieq jiena ngħid li nappoġġa lil dawk li tkellmu qabli għal kummenti tagħhom u jiena naqbel bisħieħ mal-kummenti fuq il-munizzjon cluster li dawn huma lar armi kważi li jeżistu u um, dawn um, ġew prodotti fl-Istati Uniti u fl-Unjoni Ewropea u ġew użati f'Afganistan pereżempju, Yemen u pajjiżi oħra u ħaġa terribbli jekk intkom taraw il-vittmi ta' dawn il-bombi u dan il-munizzjon tistgħu turu eh, tistaw taraw u provi li filmija mm, li huma mm, nis ċivili u l-maġġoranza tfal li jisfaw vitmi. Deutsche Bank eh, flimkien ma' sussidjarjet jinvesti f'kumpaniji li produċu dan il-munizzjon dawn l-armi. U Lockheed Martin uh, wera il-rabta ta' Deutsche Bank ma' dawn il-kumpaniji disgrazzja li qed jippruvaw jagħmlu l-flus mill-mot ta' nis ċivili dan il-munizzjon għandu jiġi projbit, il-kummerċ għandu jiġi projbit. L-istati membri kollha u l-pajjiżi l-oħra u l-pajjiżi kollha għandhom jimplementaw din il-konvenzjoni fawissu u Sur Galo et jistudan il-kwistjoni jekk il-pajizi għadhom affirmaw xie u ratifikaw għandhom jagħmlu hekk mill-aktar fis possibbli. Jrid ikun hemm ukoll miżuri fuq fuq il-trasferiment ta' dawn l-armi u aħna għanna naħħu il-ħaznit tagħna. Jiena vera kontenta vera mm, kontenta li għal gwe NGL li għanna dan l-appoċ fost il-gruppi differenti fuq eh, dawn l-armi u ħaġa tajba li hemm dan l-appoġġ fil-reżoluzzjoni kunġunta ġunta. aħna naħsbu li din ir-reżoluzzjoni ħaġa pożittiva ħafna fil-ġlieda kontra dawn l-armi. Grazzi ħafna Mr. Smith mhux jetaw nek magħna lek nistgħu nimxu għal proċedura catch DI. Nixtieq ngħaddi l-mikrofon lis-Sur Papa Nikolaw għal minut. Ma nixxi ġila ta' barra minna, għax ma nxof minna. Fissa l-lum. Grazzi. Palma diġa intqal, meta tifukajna il-konvenzjoni tant importanti għal tneħħija tal-użu tal-produzzjoni ta' dawn it-tip ta' armi cluster, aħna ifisser li aħna rridu nikkonvinċu stati membri kollha jirratifikawha. Ridu kol nistaqsu nafusna l-għaliex ma kienx għadna ratifikazzjoni. L-raġuni għawlenija kienet għal sikurta nazzjonali f'ċertu każijiet huwa ġustifikat meta ċertu pajjiżi illi li lin mill-Unjoni Ewropea isiru jew saru iktar violenti imma l-essa jfisser li issa irridu nirratifikaw din il-konvenzjoni imma rridu nagħmlu pressjoni fuq ċertu statijiet li qegħdin juru ċertu tip ta' aggressività biex ma u nikonvinċuhom ukoll jimxu fi triq tagħna. U speċjalment ikonvinċu il dawk illi jridu jissieħbu magħna mal-Ewropa. Grazzi, is-Sur Papa Nikolaw, istur sur Sinjur dan it-tip ta' munizzjoni ta' tip cluster hija waħda li qed teddet il-poplu ċittadin tal-pajjiż. Għaliex qed isir f'postijiet fejn mhux qed jidru l-effetti tagħhom, pereżempju 80 u 70% huma tal-vitmi huma persuni li ma kienux involuti b'ebda mod. 27% minn dawn kienu tfal. Xi 30% ta' dan it-tip ta' munizzjoni, munizzjon ma jisplodix imma jibqa taħt l-art tal żmien twil anki wara jkun għadda konflitt. Minkejja dawn il- Istatistika mwera, ah, ħafna persuni xorta ma firmawx il-konvenzjoni fuq il-munizzjoni ta' tip cluster għax għandhom l-interessi tagħhom ekonomiċi illi huma marbuta mal-produzzjoni u l-beta tip ta' munizzjoni. Jina ma naqbilx ma dan it-tip ta' approċ u nemmen l-interessi umanitarji u ħarsin tal-ċittadin tal-pajjiż għandu ikollu priorità U l rwol tal-Unjoni Ewropea hija għandha tkun illi tisħaq fuq il-fatt li stati membri għandhom jiffirmaw il-ratifika kontra id-dan it-tip ta' munizzjon. Gassistur Kelly. Illum għattajna ftit ħin indiskutu dak li aħna nistgħu nsejħulu il-naħal il-kera tal-dinja moderna. Law kont nitkellmu dwar l-AIDS, issa l-erda ta' nies innoċenti minħabba ntib ta' munizzjon cluster. U tajjeb minħabba li trattat ta' Lisbon. il Ashton pala rappresentantoli provat daħlet daħal ċertu tibdiliet u teleb dawn il-problemi. Iżda l-ewwel net irridu naraw x'qed nagħmlu aħna l-ewwel u kif edna l-ammont ta' persuni li firmaw il-konvenzjoni s'issa mhux biżejjed, jiġifieri Sinjora Xtin ħajkollha tuża s-saħħa l-influenza saħħa biex tara għalfejn dan seħ u biex teħneħħi xkil li jtiwaqfu il-persuni mill-li firmaw. U U għek biss illi aħna bħal Unjoni Ewropea nkunu nistaw nsemmu leħen wieħed li bqija tad-dinja u jekk aħna nistaw nsemmu leħen wieħed u jekk ma nistawx namlu dan, kif nistaw mbagħad imorru ngħidu l-ħadd ieħor billi jekk it-tratta ta' żbona mod jaħloq ebda tip ta' strument u ma jistax jagħti eżempju tajjeb. Ġifieri l-ewwel net irridu naraw li nagħmlu affarijiet sew minn ħatana. Grazzi, Sur Kelly. Issa, e, Baronessa Ashton, kif ħajkollok stax ħatilkom biex stax il-pajjiż biex jertifikaw sawessu? Sinja Ashton, grazzi. Ija sab li kienem dan kien dabattu importanti ferm u jina ħat nota tal-kommenti tagħkom u l-tħassib tagħkom jiena nibda billi ngħid li unjoni Ewropea ser tkompli tkun impenjata biex ikun hemm dan il-proibizzjoni sħiħa ta' dan it-tip ta' munizzjon kemm taf il-qafas li għandna fuq il-konvenzjoni ta' dan it-tip ta' armi kif ukoll fuq armi konvenzjonali. Aħna wkoll ser nissuktaw fil-għajnuna internazzjonali tagħna billi standardizzaw l-attivitajiet tagħna f'dan l-ambitu speċjalment undaħluhom fil-linji ta' politika tagħna nixtieq nitkellem fuq ċertu punti jew lenin. L-ewwel qed id-deċiżjoni dwar is-sħubija l-Konvenzjoni minn tal-Unjoni Ewropea fil-era ta' wara Lisbona dan kollu jserraħ fuq l-Istati Membri ġan jaqa' taħt il-mandat tagħhom u il-membri onorevoli għandhom raġun sa barra illi eh, jgħidu li għanna din riflettu fuqa bil-reqqa. Imma is-situazzjoni kif jina nifhimha jien tal-istati membri għadina naħdax istat membru illi ratifikaw u firmaw il-konvenzjoni. Iżda għanna 8 oħra illi firmawa imma mar għadhom ma ratifikawiex, ġifiri bazzikament għandek 17 stat membru. U għalek fadal 8 stat membri illi mamlu lebda minn dawn iż-żewġ passi sissa u dawn għamlu pożizzjoni tagħhom ċara Eh, oħrajn għamlu pozizjoni tagħhom ġara illi jixtiequ jaraw illi kemm jista' jkun stati membri jiffirmaw din il-konvenzjoni u jertifikawa. Nixtieq nkompli ma dak li qed isinu jarin fuq lajnuna għal pajjiżi terzi u kifet fil-kommenti tiegħi minn qabel l-importanza li naqdu lajnuna ja parti mill-politika tagħna din l-opportunità illi naqdu din it-tip l-linji kollha ta' politika tagħna aħna rridu nkomplu mod attiv permezz tal-strumenti esterni li għandna biex inkunu nistgħu inneħħu dawn it-tip ta' bobbi jew mini minn mini li huma taħt l-art eh, u għandna ħafna deskrizzjonijiet ta' xiġri meta dawn it-tip ta' bombi eh, jisplodu jkun hemm it-tfal li jinġarbu jitilfu partijiet ukoll minn ġisimhom. Minħabba fek. Jiena nixtieq nesprimi li aħna rridu weġibu malar kemm jista' jkun. Daw il-pajjiżi għandek 11 eh, b'kollha pajjiż li wkoll importanti, inkluż Sri Lanka u illi naraw illi qed nitrattaw kriżijiet emerġenti wkoll. Jien aħna nfaqna 330 miljun euro fl-impentana biex natwajnu għal dawn il-pajjiżi li ġew affettwati b'mod dirett dan it-tip ta' munizzjon cluster jiena spjegajt f'Afganistan nfaqna 22 miljun euro u proġetti ta' ġejjini f'Bosnia Herzegovina u l-Kambodja eh, dawn huma wkoll eh, dejjin. Però l kant għandin iċ-ċifra diffiċli nikkontifikaw iċ-ċifri eżatt tal-programmi tagħna u dan għaliex tu l-operazzjonijiet fuq l-art ma nagħmlux id-distinzjoni bejn xin natu pala flus, il-puntu l għolli natu għana, natu permessi li dan il-flus jaddi. Aħna, jina, nishtiq najt, illi aħna għedin i-provaw najnu u nappoġġaw il-firma ratifika fuqta tal-konvenzjoni mill-Istati membru waħna għandna laqat ta' koordinament fost esperti ta' disarmament eh, tal-Unjoni Ewropea li seħ kull xar u l-kussjoni tal-universal il-lat universali tal-konvenzjoni eh, huma hija diskussa b'mod regolari. Jiena aħna deċidejna li kontribwixxu sa fejn nistgħu tal-laqqa li ħat f'Ġenevra f'Novembru biex ikonna progress kbir meta jkollna din l-ewwel laqgħa. Għalkemm issa huwa tard illum din kienet għandhom kien punt importanti ħafna tkellimna dwaru ngrat ħafna kontributi li nataw. Grazzi Sinjura Ashton Għalhekk nistgħu nistaw nalqu is-sessjoni tal-lum nistgħu nivvotaw fuq is-sessjoni għada il-lejli tajbi kulħadd.